I'm exhausted. Five minutes later, five minutes later. Uh, well, good morning, everybody, and uh, welcome to our... L-għadwa tajba kullħat, nil-għakom f'din it-tini sessjoni tal-komitat tagħna u nilqgħu wkoll dawk in-nies li qed jisegmuna online għax dinja web stream. Meta konna fi Krakow fil-forum tal-suq waħdini, fil-wil fil fil-weekend hemm dak li ngħidulu il of Quarter għax e, il-laqat kollha jibdew kwarta tard. Għanna il-rapporter fu ehm, l-armonizzazzjoni tal-suq intern u preferenza għal drittijiet tal-proprjetà intellettuali. Senna qed nagħmlu fuq dan opinjoni għal eh, Kumitat tal-Affarijiet Legali. Alan Bigan, eh, kollega tal-grupp tagħna u rapporter, u nittama illi l-IPP se jibatunna l-Sinjura Bastos bħala Shadow. Mela għana sur Kreuzmann u koll unaraw minn se jiġi. Għanna u koll grupp eh, kbir tal-Kummissjoni Ewropea u aħna kontenti anki tal-Sur Patrice Pellegrino li huwa li huwa direttur tal-grupp tal tas interna. Mela sanati issa l-mikrofonu l-rapporter biex jgħidinna xinu ma l-idea tijaw għal fuq din il-proposta. Grazie, Presidente. kif għadu kif għal il-President, il-rapport jirrigwarda il-regolament tal-Parlament tal-Kunsel fuq l-uffiċċju għall-armonizzazzjoni sħiħa fuq il suq intern u illi bija senatu drittijiet fuq autorità fuq id-drittijiet ta' propietant intellettuali. U fl-istess ħin anki Eh, uffiċu fuq kontra il-falsifikazzjoni u l-piraterija. E kenna imbidlu il-kalendarju għax fil-bidu l-rapportament kellu jiġi adottat u għat il-parlament eh, fuq il-parlament għat il-presidenza pollakka, però mi dispjaċini najt li forsi musser nesċinna nal-oħ sa l-aħħar ta' sena u l-kumitat tagħna iddeċida illi iżom l-aġenda oriġinali li kellna qabel. Ġifieri mhux l-aġenda maġla. L-osservatorju fuq il-piraterija u il-falsifikazzjoni maħluq b'inizjattiva tal-Kunsilu tal-Kummissjoni u kella fideja il-kwistjonijiet li rigwardaw il-kummerċ fil-prodotti falsifikati u piratati. Dan l-osservatorju sar ċentru specializzat e, illi jiġbor jimmonitorizza u janalizza data fuq il-ksur tal-dritti ta' proprietà intellettuali. U ta' min wieħed jgħid mill-bidu net il-Kunsill u l-Kummissjoni il estendew il-mandat tagħhom L-ewwel abbażi ta' deċiżjoni ta' l-ewwel ta' Marzu sa' sena li għaddiet fuq il dritti ta' proprjetà intellettwali fuq is-suq waħdini u l-osservatorju mbagħad beda iwetta programmi neċessari tal-Unjoni Ewropea fil-ġlida kontra il-prodotti falsifikati u piratati. U l-Parlament Ewropew ukoll eh, talab li jibdow jaħdmu fuq data xantifiċi fuq dawn il-prodotti u l-ksur fuq il-dritti ta' proprietà intellettuali. Bħala konsekwenza ta' l-opinjoni minnaħa ta' DG Commerce ġi rakkomandat illi l-osservatorju se jkun ta' punta eh, rabta minnaħa tal-Kummissjoni għal kontatti esterni għat ta' din il-prassi. Mela biex najt fil-qosor, f'dawn is-sentej l-osservatorju estenda il-kompetenzi tiegħu mhux ftit, però nixtieq nisħaq li ma eh, ġabarx iktar riżorsi finanzjari u laqas umani. Il-Kunsill u l-Kummissjoni qed jipproponu illi dawn il-kompetenzi estizi tal-osservatorju nespandu għom għal dak najdulu OHIM li għandu bazi falikante fl-Ispanja. U manna lebda dubju fil-li fil-komitat tana għanna nħol u opinjoni fuq dan il-rapport għax imħabba dan il-regolament għandu impatt kemm fuq it-ħaddim ta' su intern kif ukoll kwistjonijiet li rigwardaw il-protezzjoni tal-konsumatur. Nishtiq infakarkom illi ħafna prodotti falsifikati ħafna drabi huma perikolużi u jistaw jimminaw is-saħħa tal-bnedmin, eh, drogi, eh, imma anki il ġugarelli Għal daqstant il-kwestjoni ta' drittijiet tal konsumaturja huwa importanti ħafna. Jina resaq 13 emenda fuq dan rapport minnaħat tal-Kumitat Ġuri. Xieħot minnum huma tekniċi, oħrajn huma per eżempju nisħu fuq il-kwistjoni tal-interess tal-settur tal-SMEs illi huwa wkoll marbut mal-natura tal-kumitat tagħna. Kwistjoni oħra li nqogħdu attenti fuqha hija naturalment l-aspett tal-budget. L-awturi tar-regolament jajdu illi il-trasferiment tras tal-osservatorju Alicante u illi jamlu fużjoni ma l-OHIM hija l-aħjar ħaġa ekonomikament. L-informazzjonijiet mhux uffiċjali jgħidu li li l-OHIM għandha xi 400 miljun euro bħala budget. Anzi, zida fil-budget tagħha Uridu niftakru li l-osservatorju qed jiġi imħallas mill-flus li qed jitħallsu mill-intraprizi. Uridu niftakru li dawn m'għandniex inżiduhom. Għal daqstant, eh, peress li għaw din iż-żieda wara ħames snin din is-soluzzjoni għanna nerġgħu noħorġu opinjoni fuq u l-problemi tal-budget m'għandhomx assolutament jidru, però irridu niżguraw illi Eh, dawn il-flus mux ġejjin principalment mill-flus tal intraprendituri u pratikament minn dawk tal-SMEs u illi il-budget miżjut se jiġi finanzjat direttament. Din hija soluzzjoni importanti. Kwistjoni oħra importanti hija aspetti eh, sensiela ta' aspetti prattiċi marbutin mal-fatt li qed nitrasferixxu dan is-servatorju minn Brussell illi eh, għandu ħafna rabtitta tra tra trasport ma' ħafna pajjiżi fl-Europa u qed noħduh fl-Alicante. Nittama li l-abitanti ta' Alicante mhux se juhdu offiża imma il-belt hija belt periferika. U għawnek hawnhekk għandna punta kuntat mhux biss rappreżentanti tal-istati membri anki tal-intraprenditori, u anki l smis għandu jkollhom garanzija illi jkunu jistaw eh, jamlu kuntat ma' rappresentanti tal-osservatorju, b'mod faċli eh, li li zgurawn illi l-osservatorju se zom eh, il-punta kuntat ġo Brussel, dan huwa aspett pozitif ħafna, però naħseb illi Eh, fl-opinjoni tagħna eh, rridu nirrakkomandaw illi din is-soluzzjoni għandha tinżamm anke f'perjodu twil li jżommu il-punt ta' kuntat ma' Brussell. Punti ieħor huwa l-kooperazzjoni mal-amministrazzjoni tal-istati eh, membri, l-uffiċi lokali u l-amministrazzjonijiet u jiena qed dana qed nindikah fl-emendi tiegħi. Mela biex qasser din hija l-abbozz tal-opinjoni tiegħi u jiena mm, nistenna il-kommenti ta'kom principalment mir Shadow Rapotez u jina lest eh, u disponibli għal kull tip ta' kooperazzjoni u nittama nkunu nistaw eh, intemmu xoltana eh, fil-iskema tal-kalendarju. Grazzi għajt il-President tal-espozizjoni u tal-ideat fuq il-proposta tijak u issa għanna Shadows skolla prezenti, Sinjora Bastos u koll edha unek, ma nafxak inti kellem qabel Austur Van Jur, eh, Kreuzmann u Engsmor. U Austur Schwab u koll ixtiq jitkellem. U għaw eh, għaw, membri uħrajn, eh, ma nafx kir jiridu xitkellmu, ma kiri jiridu jistaw. Signora Bastos, ti tixtiq titkellem tibda inti, jena nista natik il-mikrofonu fisem il-EPP. Grazie, President. Jiena ma smajtx il-intervenzjoni kollha kemmi eh, ta' Sur Bilan. Imma l-beċa li smajt hija pożittiva ħafna inħoss jiena. Din l-opinjoni eh, edha titkellem fuq il-komunikazzjoni tal komitat tal eh, kumitat komplut eh, fil-trasferiment tal-Osservatorju Ewropew fil- Eh, u bil fuzjoni ehm, tal-istitut eh, li ġa jeżisti fil-Falikante. Hemm diġà evalwazzjoni tal-impatt li juri li dan it-trasferiment eh, e mu jista jimmina l efficienza u l-effettività ehm, biex niġildu kontra il-falsifikazzjoni u piraterija. Anzi, se jkunaw iktar attenzjoni u iktar effettiva u se jkun hemm promozzjoni ta' inizjativi preliminari ta' kontroll. Barra minn hekk ukoll sen, sen, fadlu se se nifrankaw eh, flus eh, pubbliċi b'din id-deċiżjoni. Biex nala ma jidirx li hemm differenzi gbar mill-pożizzjoni eh, li adotta il-rapporter għal daqstant eh, f'kollaborazzjoni miegħu u waqt laqat li nitama li se jkollna qabel ma mm, nirċevu eh, la bozza ħari ta' din ir-rakkomandazzjoni e, nkun nistanati il-kontribuzzjoni tiegħi biex inkun nistgħu nagħlqu. Grazzi. Qabel ma nadwa s survenjon nitlob skuża għal rappreżentant tal-Presidenza Polakka illi ikun jista' jitkellem jekk jixtieq iktar tard. Mela, Sur Vernjon. Grazie, President. E signora Vernjon. Nirringrazzja lil sur Bilan, rapporter, u mandiċ diffikultajiet fuq l-opinjoni, nista naċċetta l-emendi kollha minar problemi, għamil xor eccellenti u nirringrazzjaħ fuq da, u anki il-kwestjonijiet li semma u ma eh, kwistjonijiet li rigwardaw il-Komissjoni Ewropea. Mm, aħna m'għandniex kummenti fuq il-fatt li l-osservatorju se jitkellem fuq il-ġbir ta' dejta u fil-ġlida tal-kontra l-oġġetti falsifikati u piratati u idea tajba u koll din il fuzjoni mal-osservatorju mal eżistenti. Għandi mistoqsija jiena nixtieq illi nkunu nafu eżattament kif se tkun il-kompożizzjoni ta' dan il-korp għax jiena ma, ma nistax nifhem kif se naħdmu fil-prattika jekk il-komitat ek il-Komissjoni t tagħmel xi ħaġa intelligenti u tiftaħ ukoll l-ambitu dana kif se jsir din l-estensjoni tal-ambitu mingħajr ma ninvestu, mingħajr ma nagħtu iktar eh, finanzjamenti. Kif se tkun Eh, il-kompożizzjoni futura. Nixtieq nkun naf jekk dan l-OHIM u se jkun uh, eh, OHIM qawwi b'saħħtu. Dan huwa neċessarju se jkollu fidejh biss is-segretarjat, se jkollu delega fil-kompetenzi eh, forsi fis settur privat biss kif forsi hemm miktub fil-proposta tal-Kummissjoni. Din hija kwistjoni li qed tħassibni. Nixtieq inkun naf ukoll xtixtiq tajt il komissjoni meta tajt li l uffiċu meta iġib l-osservatorju eh, fl ħar tal-mandat eh, eh, se, jitkellem fuq dawk li huma aktar minati mit-traffiku tal-oġġetti falsifikati u piratati. Aħna nixtieq nkunu nafu li huma setturi li huma l-iktar involuti hawnhekk, l-iktar li għandhom impatt dawn is-setturi mhux uh, Eh, mumiex se jizdidu jiena nibżawis. Illi sej hemm difficulta, għaxu ma wara nitkellmu fuq il-internet eh, providers fit-test. Umbagħad miktub li l-konsumaturi għandhom jiġu rappresentati b'moċira. U dan l-istess ħaġa fuq l-SMEs illi għandhom jiġu rappresentati. Fl-opinjoni tiegħi aħna għandna bżonn ta' bilanċ reali bejn is-setturi ekonomiċi involuti illi jirigwardaw il-drittijiet tal-proprietà intellettuali, il-fornituri ta' servizzi internet, e l-SMEs u anki konsumaturi. Uh, Umbaħt, għandi kritika oħra li nishtiq namel l test tal-Komissjoni. Aħna ma nistawx najdu illi il-falsifikar u l-piraterija hija l-istess ħaġa. Hawnhekk jitkellmu ħafna fuq il-piraterija f'dan it-test, però fl-opinjoni tiegħi il-falsifikazzjoni eh, rigwarda problemi ta' sikurezza li huma ħafna iktar eh, seri li ma mux l-istess operaturi li huma involuti għal dastan ta' unnek imżon preċizaw bejn iż-żewġ affarijiet għax li risposti ma mhumiex l-istess. U minna ħal-ohra nishtiqu eh, aħna u koll kolna eh, dialogu mux bis ma diġi eh, su ma ma diġi komunikazzjoni, ma diġi imsko, li għandu miġi involuti fi diskussjoni ta' dan il-test li għada sekk importanti. Fuq dak li għandu xaqsa ma' l-kompetitta, l-innovazzjoni, sikurezza, aħna kiridu n nestendu l su intern ta' aħna ma nistawx Eh, eh, eh, ma nistawx ma nitkelmux fuq il-konsegwenzi għal fuq l-opri fuq l-opri kulturali. Il-proposta mandiċ tikkonċentra ruħa bis fuq il-piraterija u għanda tagħti iktar importanza fil-setturi l-oħrajn u fil-operaturi involuti, ċittadini, SMEs Eh, li mumiex eh, memx referenza għawija bizzejt għal-jom. Dawn huma kummenti li huma kummenti għal kummissjoni eh, Dawn huma kwestjonijiet li ilna najdu u skitkellimna fuq anki dan l-aħħar fil-forum ta' Krakow, ta' krakowja Grazie, signora Vernio, tal-kommenti tijak utili ħafna. Kont et niħonota tal-punti meta tkun qed smihom jiena qed nara li l smes u l-konsumaturi huma inklużi eh, fil-laqat ta' rappresentanza eh, eh, tal-osservatorju, tal però ġed titkellem anki fuq il-governanza. Hemm ħafna punti illi se joħorġu meta nibdew l-analiżi ta' dan ir-rapport. Issa għandna Stur Kreutzmann. Grazzi, President. L-ewwel net Jiena nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għal proposta ta' test li prezentanna. Fil-fatt, eh, xi eh, evalwazzjoni tal-test li huma kontroversjali. Hemm min jgħid eh, il-piraterija tal-prodotti mhux se jkollha se jkollha effett negattiv biss fuq l-ekonomija manki għal konsumaturi qed tillimita l-innovazzjoni. L-idea tal-osservatorju idea tajba, eh, però rridu nestendu din l-esperjenza dana mux se jkun possibli minajr finanzjamenti eh, oħra, Nana huwa evidenti. Minna eh, Minnaħa oħra trasferiment tal-ħidma tal-osservatorju fil-uffiċu tal-Ikante hija soluzzjoni li eh, sabet il-Kummissjoni li mhux biss eh, qed tevita li toħloq aġenzija ġdida imma anki eh, li żid l-ispejjeż lill-Unjoni Ewropea qed tevita da. Dan it-trasperimenti hija ħaġa tajba għax l-attività tal-uffiċċju preżenti għandu ħafna duplikazzjoni mal-Osservatorju tal-Ikante. Però hemm proposti għal bidliet interessanti fit-test li nsemmu l-SMEs bħala eh, eh, element ta' ġlida tajba kontra l-piraterija. Uridu niftakru u koll li trasferiment tal-ħidmiet l osservatorju għall-uffiċċju għandu ikollu assikurazzjoni ta' risorsi finanzjari. Grazie. Thank you. Grazie, President. L-għannet nishtiq nissiħeb ma' s-Njura Vernur kommenti taħħa dwar li falsifikar u l-użu tal-kelma piraterija. Dawn huma żewġ affarijiet separati, il-falsifikar kummerċali minnaħa u eh, dawn djar mhux kummerċali minnaħa l-oħra. Il-bieraħ diskutejna r-rapport tal-infurzar tal-dwana u tal-IPR u fil-rapport tal-Komissjoni definixxu l-piraterija bħal l-importazzjoni kummerċjali ta' CDs u DVDs li hija xi ħaġa li naqblu l-kol dwarha li għandha tkun illegali, etc. Illum qed naraw il-kelma piraterija tintuża għal xi ħaġa oħra li downloadjar mhux kommerċjali. Jekk il-Kummissjoni titbiddel il-lingwaġġ illegali, tagħmel li trid iżda tkun utli li nkunu konsistenti fil-definizzjonijiet tagħna. it kommentu huwa fuq il-flejjes. Is-sur Bilan saħaq li kollox ma kollox ix kien tajjeb ħafna fid-disajnijiet, kien hemm l-reġistrazzjoni ta' trademark pereżempju u sa fejna fin kulħadd huwa kuntent. Iżda dan ġi referit bħala muntanja ta' miżati dak iż-żmien. Ma nafx ċifra eżattament iżda jekk smajt sew 400 miljun euro li huma ħafna u ħafna flus. Teknikament, minn punt di vista budgetarju, Irridu naraw li tkun neutrali u vjabli ekonomikament u finanzjarjament. Iżda daw il-flejjes fl-aħħar mill-aħħar huma ta' proprjetà tal-SMEs li jirreġistraw ħafna u ħafna trademarks. Il-kwistjoni li tkun f'kont differenti ma jfissirx li tista' tonfoq il-flejjes kif trid u kif joġbok. U dan iwassanni għal punta ħari tiegħi. Mhix sigri tal-membri tal-kummatat li nħoss li dan l-osservatorju huwa ħela ta' ħin u ta' flus, bażikament, u jkun utli jekk tassow jiġbor data xjentifika biex nkun nistgħu konna pożizzjoni aktar soda fuq dan. Ma dana kollu m'għandix raġuni li nemmen li dan se jkun il-każ. Pereżempju fit-tieni paragrafu tal-memorandum ta' spjegazzjoni hemm semmi l-istudju tal-2010 Da ġi kummissjonat fl aqwa interessi, ġi kritikat mill-akademiċi kollha li taw ħarsa li dan l-istudju huwa l-unika studju li l-Kummissjoni qiegħda semmi. Ma semmi xejn iktar, ma semmix studji tal-akademiċi pereżempju li għandhom dejta ħafna iktar interessanti u riżultati ħafna iktar interessanti. Dan kien it-ħassib tiegħi għal ħafna u ħafna snin qed konfermata ikkonfermat hawnhekk ukoll u bażikament inħoss li dan se jkun ħela ta' flus u ħela ta' ħin u għal din ir-raġuni m'għandix kummenti fuq id-dettalji ta' kif l-osservatorju ser jaħdem. Grazzi. Okay, well, we shall look forward to your... Ta' jepwis, nittama li ma zomux l-ura mill-li t-mendu il-rapport ta' surbila biex namlu ħaktar effettiv Issa xaħat tiħor jitkellem, Signora Gajo, eh, sur l-Onorevoli Repo, jek jozbu. Grazzi, President, l-għanet, grazzi ħafna. Jina soddisfat ħafna li tajna impetu ġdijt għal dan il-Departiment fiħdan il-Kommissjoni u ħanaħdmu għawnek fuq l-Osservatorju għawnek fi Brussel. Naħseb fuq linji differenti tal-kellim ta' qabli għawek għanna opportunità li natu l-osservatorju, il-rizorsi u l-kompiti meħtieġa biex kun tista' tagħmel ix-xogħol tagħha mod sodisfaċenti. Anki sur Emstrom semma l-fatt li jeħtieġ ikun hemm kuntest li jiġi stabilit bejn ix-xogħol parallel li tisir fil-qasam tal-IPR ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali u anki l-inforzar ta' dan id-dokument tal-IPR. Hemm ħafna kwistjonijiet li jridu jiġu iċċarati fi kwistjonijiet eh, sekondari u kwistjonijiet tal-frontiera. Jiena naħseb li l-osservatorju jrid jaħdem flimkien mad Dipartiment tal-Kummissjoni responsabbli għas-suq intern u jridu eh, nisġu flimkien ix-xogħol ta' xulxin. Lilin mill-kwistjonijiet l-iktar jaħarqu ir rizorsi li għandna disponibbli għall-armonizzazzjoni ta' suq waħdini nistgħu nerġgħu nallokawha mas-suq waħdini mod xira. U jekk ir-rapporter Sur Bilan qed jissuġġerixxi li l-SMEs irridu jiġu appoġġati f'dan kollu jiena nista' nappoġġah u nista' naċċetta. Iżda jekk l-argument huwa li l-IPR se jiġi trattat mod xira irridu narfu li ħafna kumpaniji kbar qed ibatu wkoll minn dan kollu. U s-sur Engstrom esprima xi xettiċiżmu minn tiegħu. Iżda drittijiet huma drittijiet kemm jekk huma kumpaniji kbar kif ukoll kumpaniji żgħar rajnieħ il-biraħ mill-użu kummerċali u użu privat, hija kwistjoni oħra li tittiġi indirizzata, u nittama, Sur President, li Il-Kummissjoni tikkonsidra dan kollu li mhix kwistjoni li għaddit u edha warajna, iżda hija kwistjoni li għandha rwol xtaqdi fiha. U nittamaw li l-affarijiet nistgħu nsolvuhom. Nittamaw li l-Kummissjoni tista' tirrikonoxxi li għandha bżonn tkompli taħdem biex tħares l-IPR trid poġġi l-personal u riżorsi eh, għad dispożizzjoni ta' dawn is-servizzi għaliex naħseb li l-Ewropa tista' timxi l-qoddim l-innovazzjoni u l-kreazzjoni l-qoddim biss jekk aħna waqfu l-falsifikar u l-kopjar jew l-abbuż ta' dawn il-prodotti minn partijiet terzi. Bekk nkun nistgħu nħarsu l-innovazzjoni u nittamaw li din hija opportunità kbira biex ntejbu sitwazzjoni. Sodisfatt mix-xogħol siwi li kien hemm f'din il-proposta naħseb li kien pass importanti l qoddim biex nħarsu l-IPR fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Gaja. Merci, merci Monsieur le Président. Grazzi, President. Meta kont nisma' il-kollega Sur Engstrom nirrit nammetti li ħassejt li diġa kon smajt dak li kienet jgħid forma ta' deja vu biex ngħidu hekk. Toħodni lura 18-il xahar. <coughs> Għaliex huma dawk huma l-kwistjonijiet eterni, kostanti, darba wara l-oħra, meta jgħidu, meta n-nies jgħidu li l-affarijiet pal falsifikar mhux l-istess fal-piraterija u l-affarijiet iridu trattati b'mod differenti, eċetera, eċetera. Fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali li huwa il-kumitat li għandu l-kompetenza f'dan il-qasam, aħna ksibna konsens fuq din il-kustjoni. L-idea li l-osservatorju kien inutli, iżda jista' jipprovde data utli. U l-kwistjoni kienet li nibdlu dan l-osservatorju bil-Blow HIM iżda dejjem skont eh, studju li jkunu ta' valur. Ma tistax ikollok dejta daqshekk xierqa biex tara kemm fil-fatt qed imexxu l qudiem il-falsifikar, paraterija u jaffettwaw setturi differenti u ma tistax fil-waqt li qed tajt dawn l-istess affarijiet minnaħa l-oħra ma tippermettix l-odot meħtieġa biex dawn l-entitajiet ikun jistgħu jagħmlu dawn l istudji u jtejbuhom. Aħna nixtiequ li dan isir, nemmen fil-Parlament Ewropew, nemmen li għandna nimxu iktar il-qoddim, nimbuttaw biex nresqu l pozizjoni tagħna u għinna għajmu dawn il-kwistjonijiet darba wara l-oħra. Ejja nimxu l-qoddim issa u għax naħseb li fl-interess ta' kulħadd. Grazzi. L-Onorevoli Repo. Annalla, l-estani. President, jien ukoll nirixtieq noqgħod attent għaliex m'għandniex noqogħdu eh, nipuntaw subajna u naqtaw qabna fej fej ma nistaw nimxu ma nistawx nimxu l-qoddim. Meta nitkellmu dwar protezzjoni tal-konsumatur, hemm prodotti perikolużi fuq is-suq u hemm dej tal-konsumaturi iżda jekk ma jkollokx id-dejta sibja, xejn ma se jaħdem tajjeb mod effettiv. Irrid ikun hemm riżorsi umani, riżorsi finanzjarji u hekk naqbel ma' rapporter, grazzi. Good, um, thank you. Any, anyone else? Grazzi, ċaħti ħor jikontribuixi. jikkontribwixxi? Xtaqt ngħid kentejn, jgħid il-President biex nkunu nafu xi ħaġa aktar dwar il-supervizjoni ġenerali u l-istrateġija ta' determinazzjoni għal l-istrateġija għal dan uffiċċju. Kien hemm ħafna nies li ħajkunu nominati għal dan ix-xogħol, iżda nixtieq nkun naf jekk se jkun hemm bord ta' konsulenza l-esperti li forsi stajtina pariri fuq il-programmi ta' riċerka u l-izvilupp li l-osservatorju suppostat jamlu. Jon kalla qed jaħsbu li dan ħajkun mill-kompitu ġenerali tal-governaturi tal-uffiċċju tal-organizzazzjoni. Ma nasibx li dan huwa ċarwis f'dan ir-rigward. U eh, jiena nissempatizza ma' Sur Engstrom dwar id-definizzjoni tal-piraterija u dwar eżattament xi tfisser nutajta fit-titlu iżda ma tantx hemm referenza ċara fir-rapport u anke fil-kontest tal-proposta kollha. F'termini li nagħmlu aktar effettiva jiena jidirli li l-trasparenza hija importanti l-ewwel nett u anki għal gruppi interessati importanti li nkun nistgħu jagħmlu proposti ta' riċerka ta' żvilupp ta', ta teknika l-qoddim u din hija importanti. Rridu niżguraw li naraw li dawk li l-iktar qed id-drittijiet tagħhom u l-iktar jiġu affettwati jiġu mħarsa, jiġu involuti u anki daw kolla li mumiex prominenti fil-dibattitu tal-falsifikar irridu ntuhom aktar importanza mill-oħrajn. Fl-istess ħin ma nistgħux noqogħdu najt, irridu qodu attenti u ma nistawx niffukaw fuq l-affarijiet sekondarji mhux ewlenin. Hemm problemi seri madbuta mal-falsifikar bħal pereżempju l-parts tal-karozzi, tal-vetturi, tal-aeroplani, fil-prodotti tal-konsumaturi, fl-ikel, fil-medicina u nistani pasejjer. U nittama fil-fatt li dan l-osservatorju iwessar kwistjoni kollha ta' diskussjoni tal-proprjetà intellettwali u joħodna li lin minn din il-gwerra li dejjem namlu bejnietna fuq ċertu affarijiet fuq per eżempju l odjar illegali. Dak kollox minna ħati għaj, issa nistiden s-sur Bergeman biex wieġeb u forsi jgħajċi kummenti mbagħad is-sur Belanski biex jtina aġġornament fuq il-progress fil-Kunsill u mbagħad nerġa' ngħaddi l-kelma lis-sur Bilan biex ifakkarna dwar l-iskeda u jala. Is-sur Bergeman. Grazzi President. L-ewwel nett aħna nilqgħu ir-rapport tas-sur Bilan u nilqaw il-fatt ukoll li dan il-kumitat qed iressa opinjoni u kollox naħseb li hija kwistjoni ċentrali għas-suq intern u bħalma ħafna għajmu diġà hija kwistjoni ta' protezzjoni tal-konsumatur ukoll. Nagħmel kummenti ġenerali biex nipprova wieġeb il-punti differenti li smajt, l-ewwel nett l-iktar waħda faċli li hija tħassib li Alicante hija imbeda mhux ħażin minn Brussell fir rigward il-laqgħa tal-Servatur din tista' tkun problema kien hemm inqal. Din hija marbuta ma' rappreżentanza tal-osservatorju. L-uffiċċju hemmhekk għamel impenn sħiħ b'saħħtu biex jorganizza l-laqgħa hawnhekk fi Brussell propju għal dan l-an. U f'dan ir-rigward naħseb li hemmhekk għandna impenn sot u ma stajniex immorru daqshekk il-qoddim li kiku dan ma kienx possibbli, propju dawn ir-raġunijiet. Naħseb dik iċċarajnija. Issa fir rigward il-kwistjoni tal-rappreżentanza ta' gruppi differenti fiħdan l-osservatorju, sissa l-osservatorju nista' ngħid kellu dinamika tiegħu hemm il-rappreżentanza tal-konsumaturi u biex nkun onesti naħsbu li dan irridu ntejbu aktar. U naqblu mal-punti di vista tagħkom naħsbu wkoll l-imsieħba soċjali li qed nitkellmu magħhom għandhom ikunu involuti wkoll u l-pożizzjoni sissa kienet li aħna stedenejn stedinna il-federazzjonijiet u mhux il-kumpaniji individwali bil-ħsieb li l-federazzjoni inkludu l-kulħadd, il-kumpaniji kollha l-SMEs mod partikolari, iżda nilqa il-fatt li jridu nħarsu lejn l-interess tal-SMEs f'din il-kwistjoni kollha. Aħna ma rridux innaqsu dawn l-affarijiet fil-ġebel sa ċertu punt, rridu konna lok fejn nimirħu biex ikonna rappreżentanza xira. Iżda nemnu wkoll li f'dan il-perjodu ta' tranzizzjoni qed nagħtu ħarsa lejn din il-kwistjoni ta' l amla ta' min ħajkun rappreżentat u naħseb li jekk tħarsu sow aħna qegħdin nikkonsidraw din dan il-punt fir-rapport u ħaniżviluppaw aktar biex ikonna program ta' ħidma annwali sa' ċertu punt li dan jista' jiġi żviluppat f'rapport annwali li jista' jwassar għal aktar trasparenza li ħafna mill-membri semmow f'dawn il-kummenti. Naħseb li dan huwa punt importanti li tqajjem hawnhekk. Fi rigward il-budget, l-OHIM rrit jagħmel rrit jagħti rendi kont tal-obbligi budgetarji tiegħu taħt ir-regolament iżda dan huwa ċar li daħħeġi speċifikat ukoll f'programm ta' ħidma u nishtiqnajt ngħid li safejni femjien ifhem jien m'hemm l-ebda intenzjoni li nżidu rekwiziti rekwiżiti għal OHIM. Il-kontranzi dak li aħna nħossu bisħiħ huwa li dan huwa proġett li huwa importanti ħafna l-SMEs u għalhekk il-punti li tqajmu dwar il-flejjes tal-SMEs li qed nonfqu biex nirreġistraw il-trademarks naħseb li f'dawn is sitxur ehm, li ntqajt ma' Salvatorju nkun ma nistan nagħmel huwa li nserraħ ras il-membri li l-SMEs eh, huma konvinti f'dan il-pass. Issa l-punt li jmiss huwa fuq il-piraterija u l-użu tal-kelma piraterija. Nixtieq inserħilkom raskom huwa li sissa l-osservatorju kien bilanċat ħafna u tkellimna ħafna dwar il-kwistjoni ta' falsifikar u jekk taħsbu sow jekk ta' modu l-affarijiet bil-federazzjoni differenti li hemm u anke l-kwistjoni kbira ta' falsifikar u l-punt stess li jem tinti President fix-xogħol tiegħu kien l-iktar demonanti anki jekk biex nkunu onesti fukajna iktar fuq id-dawl awdjar bħalma qal is-Sur Bilan. Jiena nilqa punt li semma dwar it-titlu ta' piraterija u definizzjoni u din kienet marbuta tas-sow lejn il-kustjoni kollha tal-infurzar eh, tal-IPR b'mod ġenerali bil-forum kollha tiegħu. Għalhekk mhix l-idea tagħna li kon eh, focus fuq qasam jew ieħor. U dan huwa l-aħħar punt, anzi punt ieħor nixtieq inżid, Sur President, tippermetti li naħseb li fir-rigward kif il-prioritajiet jiġu stabiliti, sissa hemm żewġ affarijiet li taraw fir-rapport l net. Aħna mill-punt di vista tal-Kummissjoni nittamaw li nistgħu nistaqsu u mhux biex nistaqsu għal rekomendazzjonijiet biex joħorġu mill-osservatorju u f'dan ir-rigward aħna nixtieq niżguraw li jkun hemm eh, rappresentant permanenti, mhux biss għal kummissjoni dan kal-Parlament biex bekk ikunu involuti fl-osservatorju biex bekk niżguraw li r-rekwiżit politiku ikun nkunu konformi miegħu anke fi rigward il-focus li nkun għadin damlu. Anke mbagħad it-tieni punt li xtieq nagħmel huwa dinamika. Ħafna drabi il-diskorsi kienu mexxija mill-interessi tal-esperti f'dak il-qasam u fuq kollox nixtieq ngħid mill- membri, mill-istati membri differenti u rappresentanti tagħhom, speċjalment mill-uffiċċji tal-IPR, iżda mhux mod esklusiv. Fil-kompożizzjoni li għandna bħalissa, fil-flamla li għandna bħalissa, hemm format differenti, hemm l-entitajiet tal-konsumaturi, hemm l-entitajiet privati li jiltaqgħu, u mbagħad hemm ir-rappreżentanti tal-istati membri li jiltaqgħu wkoll bħala format. Mbagħad ikollok fil-plenarji fej it-tnejn li huma ikunu flimkien. L-istati membri, u l-laqa tagħhom kienet dik il-laqa li kienet taqbel mal-programmi ta' ħidma, mal-programmi u vera li hemm bżonn ta' azzjoni biex nżewġu żewġ naħat u nlaqgħu flimkien. Iżda bżonn ta' aktar trasparenza għal dan u l-kwistjoni ta' riżorsi aħjar huwa minnu iżda nħossu li din il-kwistjoni ta' governanza s'issa ħadmet tajjeb u aħna nixtiequ li dan ikompli. Għalhekk mhix kwistjoni tal-Kummissjoni jew OHIM li jendom imexxu iżda huma l-esperti fih dan l-osservatorju. L-aħħar punt dwar data li s-sur Bilan semma. Grazzi għall-osservatorju palissa aħna qegħdin namlu studju importanti ħafna ma' kumpanija msejħa REM u biex nserraħlu rasu fuq dan il-punt lesni diskuti miegħu baz individwali u ma revidow l-istudju kollha li refera għalihom madwar Mitej studju fil-fatt u għadhom qed jaħdmu fuq dan ix-xogħol biex bekk jiddeterminaw tassow x'jista' jkun metodoloġija li tkun kredibbli sabiex inkunu nistgħu nqisu l-kwistjoni tal-ksur tal-falsifikar jew il-falsifikar jew l-ksur tal-IPR. Dan l-istudju nittamaw li joħroġ sal-aħħar ta' din is-sena biex bekk ikun fil-ħin u nħossu li din hija priorità l-osservatorju. U nserħilkom raskom li l-membri tal-osservatorju jħossu li dan huwa importanti wkoll. Għaliex hemm appell anke mill-imsieħba tal-industrija differenti biex jilqaw dak li qalet sinjura Gallo li ikun hemm sensiela kredibbli mhux ta' data biss iżda minn tal-inqas ta' stimi li bekk nkunu jistaw laħu konsensus madwarhom. Jiena nħoss u nilqa f'dan ir-rigward li ħajkun hemm emendu, naħseb li nil nilqaħħom minnaħa ta' rapporter, id-dejta tkun kemm jista' jkun xjentifika bħala bażi biex bekk tippermetti lilkom stess min jagħmel il-politika biex ikun jista' jmexxi l-isforzi li rridu nagħmlu f'dan il-qasam fil-ġejjin. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna ta' di ġib tal daw il-punti u anka għall-offerta tijak li ta' tiktar informazzjoni. Is-Sur Evanski tixtieq ta' xi kumment fuq il-progress fil-kufir dan il-Kunsill? Tak, dziękuję bardzo. Grazzi ħafna, President. Anka ħna nixtiequ nirringrazzjaw l-Sur Bielan, il-rapporter, għal opinjoni interessanti ħafna li tiġbdilna l-attenzjoni għal att ta' kwistjonijiet Jiena nista' ninformakom illi fil-Kunsill hemm progress reġistrat f'dak li għandu jsemma dal-fall naħseb hemm ftehim eh, eh, fost il-membri dwar il-prinċipju ta' trasferiment ta' dawn hemm konsens uh, u hemm proposti ta' kompromessi minħat tal-Presidenza u dan il-proposti ġew preżentati eh, f'Settembru uh, lill-grupp ta' ħidma ovvjament dimiex eh, il-proposta finali tal u fi żmien ġimgħatej naħseb inkunu nistgħu nippreżentaw eh, l-abbozz ta' proposta tal-Presidenza u t-tibdil li aħna ħan nissuġġerixxu da' tibdil għandhom il-mira biex nispeċifikaw iżjed il wol li kollom u biex inkunu iktar trasparenti u effiċjenti u niprofdu għal flessibilità f'daw anka f'dawn il-kwistjoni tridu niċċaraw ir-relazzjonijiet bejn l ohim u l-osservatorju. Anka tkellimna l-kwistjoni u l-kwistjoni ta' governanza eh, effettiva f'dak li għandu xasamma dawn il-proposti l-ġodda. Edin nirreġistra progress fir dan il-Kunsil fuq dan il-fajl u dis-sena nkunu nistgħu nibdew it-trialogu mal-Parlament. Kumment fil-qosor ieħor, kwistjoni oħra, f'dak li għandu xaqsam s sede tal-osservatorju mhijiex is-sitwazzjoni illi l-osservatorju ikun f'post wieħed hemm tradizzjoni illi l-osservatorju jiltaqa fil-pajjiżi fejn il-presidenzi ikunu pereżempju bħalla qatana f'Varsavja l-osservatorju mhuwiex entità statika mhuwiex fi Brussell biss. Grazzi, grazzi ħafna tal-li tajtna din il-perspettiva minħa tal-Kunsill. Grazzi. Is-sur Bilen tixtieq tiġbor kollox u tikkonkludu u tikkonkludi u tatina skeda ta' żmien. Kjoġbok. Grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzjakom tal-kliem sabiħ tagħkom ħata da parti tal-kollegi tiegħi mill-kumitat. Grazzi għal kliem sabiħ l-indirizzajtu minna ħatija l-lejna ħatijaj u għal kummenti kostruttivi. Njo zadawa sporo. Nishtiq nirringrazzja l signora Vernon i qed issaqsi ħafna mistoqsijiet u dawn kienu indirizzati ħafna l komissjoni <coughs> nispera li jinti, sinjura, kuntenta u sodisfatta bil-tweġibiet minnaħat tal-Komissjoni. U jinnaqsam miegħek ħafna mill-mistoqsijiet tiegħek jien għanwijat illi ħan ikkonsulta ruħi ma' shadow rapporters imma kol ħan ikkonsulta ruħi ma' daw kollha li kienu membri tal-Kumitat u li huma interessati f'din l-opinjoni dwar l-iskeda, dwar il-kalendarju. Minn dak li nafjen jisu ħajġri sal-20 ottubru, sal-20 ottubru, nofsinar tistaw tippreżentaw l-emendi tagħkom, jiġri għandkom iktar minn ġimgħa dan un bat ħan ikkonsidrawhom waqt laqa tal-Komitat fit-22 ta' Novembru u fit-22 ta' novembru se jkun hemm votazzjoni fuq il kwistjoni u l-opinjoni suppost tiġi adottata. Ikonna bozz ta' rapport mill-Euro Committee li għandu isir u għadna f'Diċembru ġifiri. Allura l-plenarja jista' jsir 16 ta' jannar bħala votazzjoni. Nixtieq nirringrazzja għal darbohra għal dal-kontributi interessati ħafna u n-għedkom naħan nikkonsulta ruħi l-ħin kollu. Grazzi ħafna. Good. Well, thank you very much indeed, Mr. Grazie ħafna, Sur Bilin. Naseb dik kienet diskussjoni interessanti ħafna u nirringrazzja Shadows. Issa ħan ftit sal-10 u nibdew il-votazzjoni fuq tliet proposti minn tliet membri parlamentari mhux se jkun għandna ħajkollna bżonn il-kartit il-voting cards, allura kjoġobkom i-preparawom. Naġġorna sal-10, grazie ħafna.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

Mela, lodwa tajba l darboħra lil dawk li ġew fostna issa kena diskussjoni tajba ħafna biex nerġaw noħol u l-osservatorju oħem dwar il-falsifikazzjoni il sanna l-votazzjoni tanna tlet votazzjonijiet u ħankun attent ħafna fuq il-votazzjoni biex nkunu żguri fej konna l-kompromessi u l-emendi li kolla kulħadd ikun kuntent biju mela ħanċed il-kelma l-ewwel lis-Sur Kreutzmann biex qabel nivvutaw għal għal rapport own initiative. Grazzi Nishtin ringrazzja li Shadow Rapporters tal-li ħdimna tajjeb flimkien, għamilna ħafna xogħol jibes flimkien u wasanna l-kompromess u naħseb illi sanna opinjoni dwar l-online gambling u jina kontent ħafna għaliex meta kellna il-votazzjoni fil-plenarja jina kelli intenzjoni jkollna maġġoranza kbira waħed warajna u kulħadd huwa konvint li fuq livell Ewropew dan għandu dan huwa xogħol li għandu jsir imma l-emendi differenti għaliex l-implementazzjoni mista solvi il-problemi ħafna. Grazzi ħafna l-kol ta' xogħol ta' kooperazzjoni għamilna fl-imkien. Grazzi għat meċxija tijek, naf li jħdimt ħafna, u biex naslu għal kompromiss tajek. Mela, naddu għal votazzjoni. Mela, nibdew paragrafu 1a ġdid, emenda numru 71, dawk favur. Naħseb għanna bżon nivvutaw b'manjera elettronika, mela niftħu l-votazzjoni u nistaw naraw in-numri kollha. Mela, eh, votazzjoni fuq l-emenda numru 71 qed nistennaw biex kulħadd iddaħħal il-kards tagħhom, speċi ta' test qed tajt il-presidenza. Mtajjeb, mela. Hemm hemm 33 kard li daħlet, hemm xi ħadd li għadu ma fass il-buttuna. Hemm 33 bil-kards tagħhom ġewwa, imma 32 ivvotaw. Hemm xi ħadd li l-magna tiegħu mhix taħdem? jim minn jett nivvota. Għet jgħati President. Votazzjoni maluqa. Mela, fl-ħar din 33, 32 favur, wieħed kontra d-diet. Mela, il-numri jgħat jaqblu. Mela, f'dak il-kas, il-partijiet korrispondenti għallura jaqaw kolla. Mela, issa namlu ġuri 11 li għal-parti korrespondenti t-nej dawk favur, dawk kontra u dik maġiċ aċċettata. Issa, emenda 72 ta' Sur Rochefort, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. U il-votazzjoni seb, eh, votazzjoni għall-emenda sebajn korrispondenti daw favur daw kontra għaddiet. Issa naddu għal ikon Committee bil-partijiet kollha korrispondenti, musan qotna rom. Ikon wieħed dawk favur, dawk kontra, għaddiet moċċar, ikon parti korrispondenti tnejn, dawk favur, anzi, dik hija koperta bl-ewwel paragrafu. Men mela naddu għal numru 13 tas Sur Rochefort. Il-parti korrispondenti dawk favur, dawk kontra għaddiet. It-tieni parti tal-emenda ta' Sur Rochefort, dawk favur, dawk kontra, dik għaddiet ukoll. Issa, għall-emenda 73 li ma naħsibx li ħan votaw għalija, Mela naddu għal għal emenda 75 tas Sur Dion dawk favur irridu nieħdu votazzjoni elettronika. Votazzjoni elettronika miftuħa fuq 75. Votazzjoni magħluqa dik ma ġietx aċċettata bi 23 kontra 11 favur. Naddu għal numru 78 tas-sur Wang Gogh dawk favur, dawk kontra, għaddiet. tmenin minat ta' kollegi dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Emenda 79 bħala addizzjoni. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq 79 elettronika. Votazzjoni magħluqa dik ma ġiċ aċċettata 14 favur 21 kontra numru 80 Missur Juan Koch. Dak favur, dak kontra għaddiet. Emenda ta' Sur Rochefort numru 85 dak favur kontra għaddiet. Issa, 83 u 84 ġew koperti mela naddu għal dik numru 82 il-li addizzjoni dawk favur, dawk anzi votazzjoni miftuħa b'manjer elettronika fuq 82 tas-sur Wang Noh. Votazzjoni maluqa dik ma' 10, 15 favur 20 kontra. Naddu għal 86 tal-istess eh, membru parlamentari, votazzjoni fuq is-86. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u dik ma' 10. Mela, naddus anka 87 taqa u xek. Iva, et jajt il-President, le. Għanna bżon nivvota fuq 87 minnant il-Sur Tarabella. Votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa maġriċ aċċettata. Naddu għal numru 88 anzi qed iskuza ruħu dak favu, dawk favur blidejn, dawk kontra dik ma ġietx aċċettata. Numru 89. mif votazzjoni miftuħa elettronika. Votazzjoni magħluqa u dik ma ġietx aċċettata. Emenda numru 9. Missura bad u oħrajn. Dawk favur, dawk kontra għaddiet u wieħed u design taqa. Naddu għal dik numru 92, votazzjoni miftuħa elettronika. Votazzjoni maluqa u dik għaddiet 18 il-vot favur, 15 kontra. Naddu għal emenda 95, dawk favur, dawk kontra, maġi aċċettata. Numru 94 ta' Sinjura Senalova, dawk favu, dawk kontra, ma ġiċ aċċettata. Emenda 93 taqa, għaxija eh, emenda lingwistika u naddu għal dik numru 96, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. 97, votazzjoni miftuħa fuq 97, votazzjoni maluqa, għaddiet. mela numru 100 u numru 99 flimkien dawk favur kontra addiet numru 98 bħala addizzjoni votazzjoni miftuħa fuq 98 maluqa votazzjoni u dik addiet u issa naraw bħala addizzjoni emenda numru 101 votazzjoni maluqa u ovvjament moċċar mhix aċċettata. Emenda numru wieħed u tnej, mija u tnejn aċċettata u issa naraw fuq is-sitt emendi, is-sitt emenda ta' mija u sittanzi għaddiet, issa nadar naddu għal Legal Affairs Committee dawk favur, dawk kontra għaddiet moċċar, emenda numru 108, dawk favur, daw kontra dik maddieċ, ġuri seba dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Il-President qed jiskuża ruħu għax ma kienx qed iħares, mela tinfetaħ il-votazzjoni elettronika, naħseb di ma ġietx aċċettata. Le, b'mod ċar mhix aċċettata. Naddu għall-emenda 109 ta' Sinjura Senalova. Votazzjoni miftuħa fuq 109. Votazzjoni maluqa maddieċ. Naddu għal 113 ta' Sur Kelly. Votazzjoni miftuħa fuq 113. Votazzjoni maluqa u għaddiet 21 favur 14 kontra u allura taqa 110. Mela, l-emenda numru 110 dawk favur fuq 110 niftħu l-votazzjoni elettronika. The vote's closed. Tazzjoni maluqa għaddiet. Qed niddiskutu dwar jekk skont il-lista tal-votazzjoni jekk ix eligibli tiġi votata. Issa, dwar 114 u 115 flimkien, daw irridu nivotaw fuq l-emendi 114 u 15 <coughs> flimkien ma ġiċ aċċettata. 112 tal-Onorevoli Karas, votazzjoni elettronika miftuħa, votazzjoni madwuqa u dikaddiet. U allura 111 taqa. Naddu tal-Komitat ikon 6 dawk favur. Anzi ħan votazzjoni fuq ekon 6. Votazzjoni maluqa u di għaddiet moċċar. 117 ta' Sur Manders. Dawk favur, dawk kontra, dik ma ġiċ aċċettata b'moċċar. Thank you very much. Grazzi ħafna. Qed nieħu pjaċir li qed rakaw Sur Manders. Ġejt fil-ħin. Naddu eh, emendi ta' kompromess numru 7 dawk favur, daw kontra għaddit moċċar. Issa nadru għal 127 ta' sur grek. Dawk favur, dawk kontra maġiċ aċċettata. Għamenda ta' kompromess numru 8, dawk favur, dawk kontra, astensjoniet di għaddit moċċar, issa naddu għal emenda 138 ta' sur Juan Gnuħ dawk favur, dawk kontra għaddiet. Issa, ekon tlieta parti korrespondenti dawk favur ħajkollna niftu l-votazzjoni elettronika miftuħa fuq mi ekon tlieta parti korrispondenti votazzjoni maluqa u din ma' 18 kontra 16 favur. Allura issa naddu fuq juri, juri tlieta, anzi, qed jiskuża ruħu l-President, juri wieħed, dawk favur, dawk kontra d-diet. U issa ħammurru għal daw għal 140-141 flimkien, dawk favur, dawk kontra, maddieċ, juri erba u għakopert, naħseb, Le, din rridu nivotaw għalija. Jew hija l-istess. Qed saqsi President. Mela, ħan nivotaw għal 116 missur fjellnar. Dawk favur. Anzi, għan niftħu l-votazzjoni qed jgħid il-President. Votazzjoni magħluqa u di għaddiet 23 favur 10 kontra. Mela, e kont li ta' ta' Naddu għall-emenda numru 139 mas-sur Pupak, Pupakis dawk favur dawk kontra għaddiet moċċar amenda ta' kompromess numru 9 dawk favur dawk kontra għaddiet u għallur issa mduru għal emenda ta' kompromess numru 11 f'paragrafu 9 wasanna li issa. Mela, amenda ta' kompromess numru 11. dawk favur, dawk kontra għaddiet. Issa naddu għall-emenda numru 176 li jitun naqilbu diversi paġni tas sur grek dwar 176 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa di għaddiet mela 176 għaddiet. Emenda ta' kompromess numru 10, dawk favur, dawk kontra għaddiet moċċar u issa naddu għal emenda 187 missur Dion, dawk favur, dawk kontra għaddiet u issa naddu għal 186 ta' surbużutil u oħrajn bħala l-zieda fuq 186. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u di għaddiet. Fuq emenda 192 dawk favur kontra għaddiet. 190 u 191 ma jaqawx issa juri 10. Votazzjoni miftuħa fuq juri 10 votazzjoni maluqa. Nixtieq nistidinkom biex taġlu naqra l-votazzjoni tagħkom. Di għaddiet 18 favur 15 kontra. Mela, issa naddu għall-emenda numru 193. Votazzjoni miftuħa fuq 193. Juri, eh, votazzjoni maluqa għaddiet. U issa juri 12 dawk favur. Juri 12 ħan nivutaw għalih b'manjera elettronika. Mela, votazzjoni miftuħa fuq juri 12. E, votazzjoni maluqa għaddiet. 20 favur, 15 kontra. Issa, naddu għal paragrafu 12, emqat ta' emendi identiċi, nisħu l-votazzjoni fuq wieħed u 1.97 fl-imkien. flimkien. Votazzjoni maluqa, maddieċ, kollha maddewx, mela ngħaddu għal 198 tas-sur Grek, dawk favur, dawk kontra, u di ma ġietx aċċettata b'mod Emenda ta' kompromess numru 12, dawk favur, dawk kontra, għaddiet u dan iwassalna għal emenda 225 bħala zieda. Dawk favur, dawk kontra, għaddiet ekon seba hija koperta b'din. Naddu għal ikon 8 paragrafu 13 a ġdid, dawk favur, dawk kontra, għaddiet, ikon disa, dawk favur, kontra, għaddiet, ikon kontlettax favur kontra għaddiet. Dan iwassalna l-emenda numru 323 favur kontra għaddiet. kon 15 bħala zjeda. Bħala zjeda, dawk favur dawk kontra għaddiet. Issa, naddu għall-emenda ta' kompromess numru 13 dawk favur, dawk kontra għaddiet U issa allura ngħaddu għal juri sitta. Dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Paragrafu 14 issa għanna emenda 216 ta' Sur Kelly, dawk favur, kontra għaddiet. 217, dawk favur, kontra għaddiet. 218, votazzjoni miftuħa ta' Sur Bozuttil. Votazzjoni maluqa, il-PP għandhom wieħed żejjed għax xi ħadd żdied wasal xi ħadd jista' jkollna l-kard barra. Mela, votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda mittej u dawk favur kontra għaddiet. 214 ma' diversi eh, membri parlamentari, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U għaddiet, 18 favur 17 kontra. Mela, issa n t parti ta' ikon 11 mux se titħol, naddu għal ikon 11 eh, l-ewel parti korrispondenti, etnit et peċe wieħed dawk favur dawk kontra għaddiet emenda 217 e, votazzjoni miftuħa fuq 217 dawk favur e, maluqa l-votazzjoni u maddieċ 224 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddieċ 220 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa maluqa u di ma d-dieċ. Votazzjoni miftuħa fuq 222. votazzjoni maluqa għaddiet. 227 votazzjoni dawk favur, daw kontra għaddiet moċċar issa naddu għal 228 anzi 228 taqa niġu għal emenda ta' kompromess 14 dawk favur dawk kontra għaddiet u għallura naddu għal emenda ta' kompromess numru 15 dawk favur dawk kontra anka dik għaddiet allura naddu għal 237 tas-Sur Van Gok. Dawk il-votazzjoni hija miftuħa fuq 237. The vote's closed. That's carried. Addiet. Minant il-Sinjura Komit l-emenda numru 242 dawk favur dawk kontra għaddiet. 241 ta' sul Pitela dawk favur dawk kontra għaddiet u koll. Emenda ta' kompromess numru 16 dawk favur, dawk kontra, għaddiet, allura s-sanaddu għal emenda numru 245 ta' sulfjel nar, votazzjoni miftuħa fuq 245. The vote is closed. That's carried. Votazzjoni maluqa għaddiet. Unaddu għall-emenda ta' kompromess numru 17, dawk favur da' kontra dik għaddit ukoll. U issa naddu għall-emenda numru 226 ta' tas-Sur karz dawk favur, dawk kontra għaddietu dit wassalna l-emenda ta' kompromess numru 18 dawk favur, dawk kontra għaddiet moċċar. Issa naddu għal 261 ta' suru Wang Nok. Votazzjoni miftuħa fuq 261. Votazzjoni maluqa u di għaddiet. 262 ta' sinjura Head. Votazzjoni miftuħa fuq 262. Votazzjoni maluqa u di maddiċ. 260 ta' Sinjura Head. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għal ikon satax dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Emenda ta' kompromess numru 17, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Issa dan wasalna l-emenda numru 272 ta' sul fjellnar. 272 ta' sul fjellnar. Dawk favur, dawk kontra, għaddiet naslu għal premessa A, l ewwel waħda, l ewwel emenda ta' kompromess, dawk favur, dawk kontra d-diet. U issa l-ura naddu l-emenda numru 13 bħala zieda. Votazzjoni hija miftuħa fuq l-emenda numru 13 ta' Sur Rochefort. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, dik għaddiet. Emenda numru 17 fuq premessa B, anka di għaddiet votazzjoni miftuħa fuq numru 18 dawk favur kontra diet. Emenda ta' kompromess numru 2 dawk favur dawk kontra di għaddit ukoll. E, L-emenda numru 17 fil-premessi ta' sul-mandez dawk favur dawk kontra għaddiet, di anzi maddiċ. L-emenda numru 30 ta' sul-dion Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa u di maddieċ. Emenda numru 32 dawk favur. niftaħ il-votazzjoni fuq numru 32. Votazzjoni maluqa. Numru 35. Na, anzi, ħannibqgħu serin għall-lamenta ta' kompromess numru 3. Dawk favur daw kontra għaddiet u salura naddu emenda numru 46 ta' Hans Peter Mayer dawk favur daw kontra għaddiet issa immorru mill-ewwel għall-lamenta ta' kompromess numru 4 dawk favur dawk kontra anka dik għaddiet issa naddu għall-emenda 57 dawk favur dawk kontra di għaddit ukoll Emenda ta' kompromess numru 5 dawk favur dawk kontra għaddiet. Naddu issa għal numru 63 mis-sinjura Senalova. Emenda 63 et nistenna l-indikazzjoni mill-PPE issa anzi ħan niftaħ votazzjoni elettronika fuq 63 votazzjoni maluqa ma' 10. Allura naddu l-emenda 64 Missur Juan Knoch għaddiet l-emenda 65 votazzjoni elettronika miftuħa fuq l-emenda 65 votazzjoni maluqa ma' 10 bwieħed. 15 favur, 16 kontra, u persuna wahda bilħa maddiċ. Forsi stajtu tiddeċidu għak. Jekk ġobkom kunu eh, użaw il-buttuni malajr. Naddu għal emenda 66. Votazzjoni miftuħa fuq 66 ta' Sur Juan Groħ. Votazzjoni maluqa dik għaddiet 16 16 eh, favur għad anzi maddieċ. Fuq numru 68 Votes closed. Votazzjoni maluqa u di għaddiet. Numru 69 ta' Sur Rochefort. Dawk favur, dawk kontra għaddiet. 67 mis, mis Sur Dion. Dawk favur, dawk kontra maġġiċ aċċettata u issa fuq il kwotazzjonijiet fuq l-ewwel wieħed l waħda tas-Sur Bozuttil votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa u dik ma ġietx aċċettata. Issa allura hemm l-emendi tnej u tlieta flimkien dawk favur dawk kontra għaddiet. Emenda erba dawk favur dawk kontra għaddiet ukoll. Emenda ħamsa dawk favur dawk kontra għaddiet. Emenda sitta dawk favur dawk kontra għaddiet u fl-axħar l-emenda seba Dawk favur, dawk kontra għaddiet. Tajjeb, grazzi ħafna. Issa naddu għal votazzjoni finali illi se jsir b'mod elettroniku fuq l-abbozz kollu kemmu. Għatem persuna għadha ma votaċ, apposta din votazzjoni maluqa. U dik għaddiet 30 vot favur, 2 kontra u 2 astjenew. rrit tibda l-vot tijak, għet jisaqs il-President li xie membru parlamentari, il-Sinjura ħed, il-Sinjura ħed, rridet t-vota favur. Mela wa 30 favur. Jimporta jekk nerġgħu nirrepetu l-votazzjoni elettronika mela għax is-sinjura ħed għafset il-buttuna l-ħażina. Jiena kuntent ħafna li biex li nissodisfa fuq din l-okkażjoni. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għanna 30 vot favur, wieħed kontra u tlet astensjonijiet. Grazzi ħafna. Naħseb għanna nifirħu li rapporter dal suġġett da' diffiċli u naħseb li wara li wasalna dan il-riżultat dan il-rapport ħajkun verament importanti għal qudiem il-Komissjoni u nħares il qoddim li konna diskussjoni tajba ħafna. Grazzi ħafna, specialment li shadows għax ħdimtu ħafna ħafna biex wasaltu għal daw il-rizultati. Grazzi ħafna. Ja, vielen herzlichen Dank an alle. Das war ja das. Su Kreuzmann, Ivan, ich stehe għasta kollegi kolla. L-antija kien li nisbor konsens tajjeb Infatti il-Green Paper ħalla ħafna affarijiet sospiżi, il-Kummissjoni qalet namlu intervenzjoni ma namluwiex, eccetera. Issa jekk aħna rnexxinna ikollna maġġoranza wiesa anki fil-plenarja, inkunu nistgħu nistimulaw il-Kummissjoni biex tintervjeni. Fuqat id-dibattitu ħareġ li jiena minix a favur ta' direttivi, jiena a favur is sussidjarjetà però f'dan il-kamp u s susjetterjetà hija bizzejiet biex niġġieldu kontra eh, fenomeni bħal eh, l-op tal-azzart u zaza, jina naħseb li dan eh, il-konsens huwa importanti ħafna u dan se jagħmel b'mod li l-Kummissjoni mbagħad tkun tista' tagħmel intervent tagħha u timponi ruħa lill-Istati Membri. Jiena kurjus illi il-proposta tal-Kummissjoni għanda tieħu din it-triq. Charles de Mose. Neringrazzja l sur Kreuzmann tal-liħa pozizjoni ċara u xoħut mill-emendi li ma ġewx koperti mill-kompromessi aħna ma konniex favur taħħom da u naqblu fuq il-kontenut u forsi hemm xi kwistjonijiet fejn nkunu nixtiequ li jkun hemm vot maqsum fil-plenarja. Però aħna naqblu mal eh, l-intenzjoni ġenerali tar-rapport. Jista' jkun hemm xi bidla hawnhekk l-ewwel hemm biex inti tkun taf minn qabel eh, għal daqstant inkunu nafu x'riżultat se jkollna. Granzi ħafna qed il-President. E, naħseb li darba illi l-grupp eh, politiku jkun għamil diskussjoni mbagħad naraw. La darba ikunu iddiskutew l-esperti un-bat nisoħrajni li jkunu inqas esperti un-bat naraw xiġri dan huwa l-impatt politiku. Issa għanna il-rapport fuq l-ostakoli kommerċali tal-investiment, ta eh, signora Legrip, t tixtieq ta' introduzzjoni le. Mela, enti eh, għamilt ħafna xol fil kompromess jina xaddaw anki fuq da. Mela naddu għal-vot mill ewel Kompromess wieħed. Favur kontra? Għaddit. Emenda ħamsa. Favur kontra. Għaddit. Emenda sitta. It-tieni parti. Vot miftuħ fuq l-emenda sitta. Il-votazzjoni maluqa maddiċ. Emenda kompromess nejn, favur kontra għaddit. Issa naddu għal emenda 14 ta' Signora Prendegast. Favur kontra għaddit, l-emenda 16 għaddit 18. Il-votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 18. Il-votazzjoni marruqa l-emenda għaddit. Emenda 19. Favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess tlita. favur. Kontra. Għaddit. Marissa mela naddu għal l-emenda 26 ta' Sur Schwab, favur. Kontra. Għaddit. Il-paragrafu 5, emenda ta' kompromess 4, favur kontra għaddit. Issa, 33 minna ħata rapporter, favur uh, għaddit, 37 sur Lekegard bħala zida, favur kontra. Ma diċ. 37, le dik diġa għandna kif għandna minnija. Mela 34. Mm, ta', ta Signora Prendergast. Favur. hemm żball fil-lista ta' voti. Jgħid, President. Ejna ġewlura għamilna żball hawnhekk. 33 kien favur, 37 ta' sur Lekagard ma' diċ, ma' mela lessa naħseb illi Quindi, mela lissa naddu fuq l-emenda 34. 34 ta' signora Prendergast. 34. Paragrafu 5 b ġdid, emenda 34 ta' signora Prendergast. Favur. Kontra. Għaddit. Essa 35 ta' sur kanfan. Votazzjoni miftuħa 35? Votazzjoni maluqa maddiċ. Emenda 39 ta' Sinjura Prendergast. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 39 votazzjoni miftuħa fuq 39. Senala il-votazzjoni mela dina l-emenda għaddit. Melissa naddu għal votazzjoni finali fuq l-opinjoni. L-opinjoni finali, il-votazzjoni miftuħa fuq l-opinjoni kolla kemmi. Nassani maluqa maddit 32 favur u zewċ astenzjoniet. Grazzi, Signora Legrip. mela jena zgura li ħad defendi l-opinjoni u tizgura li il-Komitat Internazjonali tal-Kommerċ Internazjonali se, se jaċċetta l-amendi. Ma mela rissa għanna abbozz ta' opinjoni għal Komitat tal-Affarijiet Legali fuq dan rapport ta' Own Initiative lejn approċċ Ewropew korrenti għal kumpens kollettiv. Is-Sinjura Rapti, rapporter, tixtieq tkellem? il-mikrofonu fidek. Nishtiq nirringrazzja l kulħadd. Eh, naħseb li b'dan id-dossier aħna għamilna azzjoni kollettiva għal kumpens kollettiv u nirringrazzjakom. Għandi xi kummenti. Ħankompli bil-Grik. jiena nishtiq najt xaħġa fuq il-vot. L-ewwel fuq il-proċedura. Aħna għamilna bidliet żgħar fl-emenda 8 paragrafu 12a. Proposta li l-gruppi kollha aċċettaw u nirringrazzjahom. Il-bidla trigwarda it-titib tal-informazzjoni għad dispożizzjoni ta' dawk li jixtiequ jgħamlu kawza kollettiva. Wara il pozizjoni tal-Parlament aħna nixtiequ norma koerenti. Għal daqstant nitolbu li dan it-test imur f'pożizzjoni differenti fil- fil-korp tal-liġi. Però di mhix se tagħmel differenza tal-votazzjoni. Un batem talba għal votazzjoni separata e li riguarda l-emenda ta' kompromess numru 5 li dispjaċina fuq da il-grupp għalde PPE ICR e u il-ħodor talbu din il-votazzjoni partijiet separati. Qabel ma ngħaddi għal voti nixtieq nagħmel żewġ kummenti żgħar Allora, xini għal kwestjoni tal-votazzjoni separata. L-ornet il-klim u bi proċedura nazjonali għanda tiġi votata separatament. Jena personalment a favur inkopru anki dawn il proċedura nazjonali, però jekk aħna neħuhom il-test, inkunu qed noħol u spazju għal kompetizzjoni inġusta. Anki jekk fċerti pajizi dina testa tkun ħaġa tajba, però jekk il-liġi nazjonali ma tipprevedix li kunem kawzi kollettivi. Però jekk il-klim li kont qed ngħid jitneħħa mit-test inkunu qed u dak li ngħidulu forum shopping Para minn hekk nixtieq ngħid li l-konsultazzjoni li għamilna u rrit illi hemm disponibilità kbira minn naħa ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea biex taċċetta intervenzjoni leġislativa kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew għal kontratti internazzjonali. Aħna nirrappreżentaw ċittadini hawnhekk għal daqstant iridu nistaqsu jekk aħna iridux noqogħdu taħt jew hekk aħna nistgħux inkunu taħt meta niġu għal l-istennija ta' ċittadini. U għal din raġuni jien għamilt dawn il-kommenti. Biex nagħlaq nishti ngħid li anki jiena a favur dejjem tas sussidjarjetà u jiena dejjem eh, napoġġa l-valuri komunitana u għal din raġuni nitlobkom illi tagħmlu azzjoni a favur tal-taddim tas-suq intern. Grazie. Bekki, issa kullħat huwa ċar, m'għandniex tħassi fuq sur xab inti titkellem fuq ma neżan niftaħ dibattitu Iva, President, fil-qosor ħafna. L-għonet nixtieq nifraħ l-Sinjora eh, Rabtija xogħol eċċellenti li għamlet fuq dan il-dossier. Fuq il-talba għal votazzjoni partit separati aħna ma rridix noħol u diffikultajiet imma il-rapporter ma jistax ikun prezent l imma jidubita li hemm eh, bażi legali għall-intervenzjoni fil-sovranità lokali, nazjonali. U għadin raġuni aħna prezentajna talba li kunem eh, votazzjoni separata. Tajja, ma nista' għaddu għal-vot. L-emenda 25. Kreuzmann u Fox. Favur kontra. Maddiċ. Emenda ta' kompromess numru 1. Favur. Kontra. Addit. Mela, essa għaddu għal tini kom emenda ta' kompromess. Favur kontra. Addit. Emenda 34 ta' Sturmajer. Vot favur. Kontra. Maddiċ emmenda ta' kompromess tlieta, favur, kontra, għaddit. Mela sta għaddu għal 39 ta' Sur Fox, favur, kontra, maddiċ. 37, Kreuzmann, favur, kontra, maddiċ. 38, favur, kontra, għaddit. Issa għaddu għal-remenda, għall-remenda 40 ta' Mela, paragrafu 5 a ġdid, emenda 41, favur, kontra, għaddit. Essen għaddu għal emenda kompromess erba, favur, kontra, għaddit. Emenda ta' kompromess numru 5, votazzjoni maqsuma, mitluba mill-EPP u għalde. Mela test kollu kemmu tal-kompromess l-ewel net, minnajr il-klim both national and. Favur? kontra. Għaddit. Issa naddu l-votazzjoni għattini parti bil-votazzjoni elettronika, il-votazzjoni miftuħa fuq it-tini parti. Votazzjoni maluqa u l-tini parti ma għaddiċ. Għal daqstant il-lemendi kolla l-oħra jaqaw u naddu għal menda ta' kompromess 5A. Favur. Kontra. Għaddit. Mela. 62. Minnaħa ta' Signora Rapti. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 62. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda kompromess 6. Favur. Kontra. Għaddit. Melissa naddu għal-emenda 66 La votazione miftuħa. Votazzjoni marruqa ma deċ. Issa emenda 69. Me signor Rafti. Votazzjoni maqsuma. M'em għalfejn nara jilkom hemm miktub hemm kollox. L-ewwel parti tal-emenda 69. Favur. Kontra. Għaddit. Mela t-tieni parti tal-emenda 69 votazzjoni miftuħa. Vazzini maluqa? Ma Paragraf 10, eh, l-emenda 70, favur, kontra, ma 71, favur, kontra. Għaddit. 72, favur, kontra. Ma ddiċ. 73, Favur. Kontra. Għaddit. Emenda ta' kompromess numru 7. Favur. Kontra. Għaddit. Issa naddu għal-kompromess ta' emenda 8 li hija votazzjoni maqsuma. U għal darboħra tistgħu taraw il-klim hemmhekk li niprovdu tarif relevanti għal konsumaturi potenzjali involuti, naddu għal votazzjoni ta' dawn il-klim favur kontra d-dit, u issa niftaħ il-votazzjoni fuq it-tieni parti. Our vote is closed and that is carried. Għaddiet. Issa addu għal kompromess tal-emenda d-disa, favur, kontra, astensjonijiet. Għaddiet. Issa ngħaddu għall-emenda wieħed u Rochefort favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Imbagħad emenda 92 bħala zida. favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Ċar. Emenda 95. Favur. Kontra. Għaddiet. U issa naddu għal kompromess tal-emenda 10, xerba u design jaqgħu. Kompromess ta' emenda 10 favur. Kontra. Għaddit. Issa naddu għal kompromess ta' emenda 11 favur. Kontra. Għaddit. Issa naddu għall emenda 103 mir rapporter favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess ta' emenda 12 favur. Kontra. Għaddit ukoll. Issa naddu għal kompromess ta' emenda 13 favur kontra Anzi, din hija votazzjoni maqsuma, skużawni għajti President. Ma konċ indunajt. Kompromess, emenda ta' kompromess 13, l-ewwel parti, favur, kontra, għaddit, u issa t-tieni parti tal-kompromess 13, favur, kontra, dik dukol. Issa naddu għall-emenda 121 missur Huajgnok, Gnok, għal 121. Favur. Anzi, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiċ. Emenda 122 mistess Signora Gallo, votazzjoni maqsuma, mitluba mill PPE, naddu għal votazzjoni tal-parti numru 1, tal-ewwel parti, votazzjoni elettronika miftuħa fuq l-ewwel parti. The vote is Votazzjoni maluqa, diktaqa għalix Rasim Brass, 16-16. Issa naddu għal-premessi, xittini parti taqa, emenda wieħed favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, l-emenda numru 2 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, kompromess 14, favur kontra astenzjonijiet għaddit, issa naddu għal emenda 8, favur, kontra, għaddit, Emenda ta' kompromess 15 favur kontra għaddit. Issa naddu għal-emenda 13 favur kontra maddiċ. L-emenda ta' kompromess 16 favur kontra għaddit. Moċċar. Emenda 18 favur kontra għaddit. Emenda 19 favur kontra maddiċ ċar ukoll. 21 favur kontra għaddit emenda 22 favur kontra maddiċ. Moċċar. Emenda 23, favur, kontra. Għaddit. Emenda 24, favur, kontra. Maddiċ, moċċar. Issa naddu għal votazzjoni fuq la bozz ta' opinjoni kollha kemmi kif ġiet emendata, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa u dik għaddiet 30 vot favur, 2 kontra u astensjoni. Grazzi ħafna nis-Sinjura Rafti. So thank you very much everybody. Mrs. Rat. Mela nirringrazzja kulħadd, forsi Signora Ratti, kemm tejn tal in inkjożbok. Biex nala, Sur President, xtaqt nirringrazzja minn qalbi lil daw kollha li ħadmu flimkien magħna shadow reporters u l-personal tal-kumitat. Grazzi għall-appoġġ tagħhom u l-għajnuna tagħhom li kienu tassew utli nixtieq nirringrazzjahom mot esplicitum. Dan wasanna għall-luqta din il-laqa, ħikun hemm il-laqa tal-koordinaturi li tibda fi 11 jgħid il-President, grazzi ta' sem ta' kulħadd. Il-laqa li mis tal-Kumitat hija nhar it-tnejn 17 ta' Ottubru fit-tlieta ta' Wall of Senar f'Brussell, nħares il-qoddim biex narakom hemmhekk, grazzi l kulħadd u grazzi lil min missejqod għall-laqa tal-koordinaturi.